li ma jkunux jistgħu jinfiltraw il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Fil-passat l-Unjoni Ewropea fallit f'dan dan il-punt partikolari u naħseb dawn l-attakki numerużi jiżvelaw da kollu għandna bżonn inħarsu iċ-ċittadini u dan qabel ma nħarsu l-ekim sejħin rifuġati għandna bżonn nagħmlu dmir tagħna għandna bżonn innatfu l-affarijiet. Grazzi ħafna. Għandi problema hawnhekk illi meta nara l lista ta' kelliema is-sur Heba mhux hawn qiegħed nistgħu nibqgħu għaddejjin mela għas-sessjoni ta' catch DI. Is-sur Buġinska nsiqiegħed hawnhekk. Hemm għawl pollakk illi taħt id-dawl l-iktar il-post ikun hemm ċajpar. U reċentament fl-Ewropa għandna ġejna rikattati permezz ta' dawn ir referenzi emozjonali reliġjużi konna konvinti illi għandna bżonn ngħinu lir-rifuġati. Jiena kont Ministru tal intern u konna ddiskutejna biex ndelegaw il-kompetenzi tagħna lill-EASO. U hekk inkunu qegħdin tassew insibu ruħna eh, kif jgħid dan il-qawl Pollak li kkwotajt. U għalhekk din hija ħela tal-flus tal-kontribwenti. Aħna kontra kull tip ta' kwitanza lil din l-Aġenzija illi abbużat mill-mandat tagħha tassew skandlu. So wir kommen nun zu Catch the Eye, es liegen mir drei Issa mora sessjoni ta' Catch the Eye. U għandi tliet kelliema. Julie Ward l-ewwel. Nixtieq ngħid illi aħna m'għandniex kriżi tar-refuġati fl-Ewropa, imma hemm kriżi tar-refuġati fil-Libanu, fil-Ġordan u pajjiżi oħra tal-Afrika. Imma hawnhekk għandna kriżi ta' solidarjetà. Għax xetti ta' membri kellhom jerfgħu iktar responsabilità minn oħrajn u nixtieq nirringrazzja dawk illi row eh, kompassjoni u tmexxija u empatija billi refaw din ir-responsabilità waqt li oħrajn għal ole u nsew il-valuri Ewropej ta' veru. U għalhekk għandna bżonn ta' sistema komuni tal-asil bil-faċilitar biex insaħħu il- kooperazzjoni pratika fost stati membri fuq ħafna aspetti pratiċi tal-asil, jiena ninkludi pajjiżi r-Renju Unit fuq din il-lista minħabba l-ambjent ostili maħluq minn Theresa May meta kienet Ministru għall-Intern u l-politika tibqa' dejja anke llum u anki l-politika għaxa ta' Salvini mħabba r-ritorn il-bastimenti u jina nixtieq eh, grazzi lil Pedro Sanchez li fetaħ il-portijiet tar rifuġati il-President waqqaf lil kelliema għandkom minuta biss qed il-President. Issa l-Onorevoli Ciotaro. Grazzi ħafna, President. Din hija idea tajba ħafna imma x'imdaqqiet ikun hemm żvijar minnhom u dawn il-każijiet ta' frodi iġaluna insaqsu se tagħmel Ewropea f'każijiet ta' urġenza. Il-gvern tar rumanija ta' Rumanija propona eh, eh, abbozz ta' liġi illi jekk ikun hemm korruzzjoni wieħed ikollu jħallas lura jekk ikollu uffiċċju pubbliku u għalhekk u għalhekk hemm bżonn inżommu sod. Ikonna politika b'saħħitha biex dawn l-affarijiet ma jerġgħux jissuċċedu fil-futur. Dan huwa l-każ ukoll li għandna qudiemna llum. Jiena nistenna b'interess ir-risposta tal-inkjesta u ikonna mill-ġdid aġenzija li stħoqilha tkun aġenzija Ewropea. Thank you. Uh, President, we could of course run through the list. Ovvjament nistgħu uh, nerġaw uh, nitkellmu fuq litanija eh, ta' dnubijiet illi għamlet din l-Aġenzija ksur ta' drittijiet ta' data protezzjoni, fastidju fuq il-post tax xogħol, eċetera, eċetera. Imma importanti illi niftakru dak li suppost tagħmel l-EASO skont il-mandat tagħha u għandna bżonn naraw ir-rwol pereżempju fil-Greċja biex wieħed jiċċekkja dan il-punt. Eluf ta' nies innoċenti disprati li jkollhom ħajja ġdida li qegħdin f'installazzjonijiet f'Marija pereżempju li diġà għandhom wis nies f'kundizzjonijiet ħżiena ħafna huwa dritt fondamentali ta' talba tal-azil imma ħafna kollhom l-ewwel interview mal-EASO biex jaraw jekk humiex eliġibbli għal dan id-dritt fondamentali u jekk le skont il-ftehim bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea jmorru lura għax it-Turkija hekk qed tagħmel qed tibagħthom lura s-Sirja fejn hemm gwerra minn dawn l-awtoritajiet torok. Jiġifieri din hija ħaġa li hija pis fuq il-kuxjenza tagħna. Grazzi ħafna. U issa pjaċir kbir Ngħaddi l-kelma lill kummissarju Oettinger. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Mill-ġdid neġa' nirrepeti u nirringrazzja lill membri kollha. Nirringrazzja l-Onorevoli Salvama illi tefa' anzi, iva tefa' dawl fuq dawn il-punti naqblu lkoll illi l-migrazzjoni se tkun sfida kbira fil-snin li ġejjin huwa neċessarju illi jkollna politika Ewropea sostenibbli għall-futur. Mhux ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni ġew implementati mis-servizzi differenti u mill-awtoritajiet differenti. U fuq dak li huwa l-intern bl isfidi tar-rifuġati u tal-immigrati na bżonn niftakru illi r regoli eh, kienu twaffqu f'epoka oħra u issa hemm bżonn illi ikun hemm modernizzazzjoni, aġġornament biex hekk l-EASO tkun tista' tkun aġenzija indipendenti li topera sew u għandha bżonn inlaħmuha għax l-EASO għandha rwol importanti ħafna fil-politika tal-migrazzjoni tal-Ewropa. Jekk wieħed issaqsi f'dan il-każ partikolari u differenzi li jista' jkun hemm, balafu bil-qorti tal-awdituri, se jkun hemm bżonn ta' miżuri dixxiplinari. L-awtorità tas-supervizjoni jkollha bżonn tieħu miżuri kontra dawk kollha konċernati. Mbagħad wara ikun hemm bżonn illi ikun hemm proċeduri kriminali skont il-liġi u ikun hemm bżonn illi naraw il-possibilità ta' rikupru finanzjarju. U aħna nkunu lesti illi mbagħad nagħmlu rapport lura l-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett. Issa, il-kelma skandlu tista' tiġi użata sfortuna imma d-demokraziji bilfors ikollhom bżonn eh, verifiki, assisa u ekku għandna l-Qorti tal-Awdituri, għandna l-Parlament u l-Kumitati tiegħu hemm il-Kummissjoni u dan juri l-istat ta' dritt qed jopera sew. Grazzi Kummissarju. Issa relatur għal darba oħra, Petri ma Grazie ħafna President, kif diġa semma anki mill-Kummissarju Ettinger, kien hemm titjib signifikanti fl-EASO taħt il-ġestjoni l-ġdida l-impenn tagħhom lejn ir-riformi waslet ta' riżultati fuq il-livell tar-riżorsi umani kif ukoll finanzjarji u għalhekk qed insejħu l-ġestjoni l-ġdida biex tkompli bil-isforzi trasparenti u determinati tagħha biex tkompli f'governance fi struttura ta' gvernanza effiċjenti u bil-proċeduri relatati iżda meta l flejjes tal-mina ħala sittexxa jintilef il- minnar kompetizzjoni ġusta l-Kummissjoni Ewropea trid tiġbed l-attenzjoni għal każijiet simili biex jiġu prevenuti fil-ġejjin. Kulħadd qed jistenna l-kooperazzjoni mal-ġestjoni ġdida tal-EASO biex naraw kif il-gvernanza tal-pjantazzjoni tal-EASO għal 2020 se jiġi implementata waqt li narfu l-bżonnijiet kollha biex insibu rimedju għal qasiet ta' qabel aħna ma nistgħux nieħdu responsabilità l-approvazzjoni tal-ġestjoni eh, budġetarja għall easo għall-2017 jekk iridu nibqgħu seri f'rigward tal-kwittanza li ngħatat mill-Parlament Ewropew ma nistgħux naslu għal konklużjoni differenti wara l-opinjonijiet żiena li inħarġet mill-qorti tal-verifika u l-kwistjonijiet li ġew identifikati mill-investigazzjoni mill-olaf u għalhekk il-kwittanza tal-easo għal sena finanzjarja tal-2017 m'għandix tiġi aċċettata għandha tiġi rrifjutata grazzi għall-attenzjoni tagħkom. haben damit die Aussprache zu diesem tagesordnungspunkt abgeschlossen. die abstimmung findet wie bekannt morgen statt und wir kommen zum nächsten. Mela, grazie ħafna, il-votazzjoni għada se għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa r-rapport mill-Isabel Gar Garcia. Manos fuq il-kwittanza tal-Unjoni Ewropea għall kunsill Ewropew tal- kunsill u nilqa Sinjura Tuprajnen għall kunsill neġa nilqak hawnhekk ninformak kif wieħed għandu jagħmel fil-bidu tal-Parlament li għandna regola ġdida u dan fisser il-membri jkunu jistgħu idaħħlu karta blu fil-magni tistgħu tużaw il- il-mod tradizzjonali billi turi l-karta l-blu tiegħek iżda tista' tuża l-metodu elettroniku wkoll. U m'hemmx għalfejn tistenna sal-aħħar tista' ddaħħal il-karta l-blu b'mod elettroniku mingħajr ma tistenna sal-aħħar. Mela, Sinjura Garcia Munoz għal relatur, relatriċi. Grazzi ħafna. President. Jiena minn qalbi nixtieq nirringrazzja l-Sinjura eh, eh, Tupinajnen għall-Presidenza mill-2009 il-Parlament ma setax japprova l-kwittanza tal-Kunsill minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni li bekk il-Parlament ma setax jagħmel il-monitoraġġ kif suppost tal-baġit tal-Kunsill dan il-każ qed inħarsu lejn l-2017 B'dan dan il-mod speċifiku il-Kunsill ma wieġibx għal kwestjonarji li batulhom u laqqas attenda l-ismieħ organizzat mill-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju tal-Parlament Ewropew. Bħala konsegwenza f'Marzu l-Parlament Ewropew il-plenarja il posponiet il-, -plenarja, il-kwittanza tal-kontijiet sa' ottubru jiġifieri fejn ħalla eh, xi ftit żmien biex eh, jirranġaw l-affarijiet. Iżda eh, ħadd ma aġixxa u b'hekk minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni il-kumitat tagħna kellna nirruftaw il-kwittanza tal-kontijiet tal-2017 tal-2017 il-gruppi politiċi kollha vvotaw unanimament fil-Kumitat eh, Budgetarju biex jappoġġjaw il-pożizzjoni tal-Parlament li kienet il-pożizzjoni konsistenti tagħha l-aħħar snin fl-opinjoni tagħna hija responsabilità tagħna biex niżguraw li l-budget jintefa' skont ir-regoli ehm, eh, tal- eh, ġestjoni finanzjarja kif suppost, ġifieri responsabilità fisem il- il-votanti u min ħallas taxxi fil unjoni Ewropea għandna niżguraw il-kontabilità tal-kontijiet kollha tal-Unjoni Ewropea ir-rapport isejjaħ il- isejjaħna biex naġixxu biex ikonna l-iskrutinju demokratiku tal- ta' dak kollu kif jagħmlu l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. l-informazzjoni rilevanti ngħatat kien hemm tentattivi mill-istituzzjonijiet it-tnejn biex jaffiċinaw xuxin fl-aħħar snin, iżda sfortunatament ma ma rnexxilhomx jieħdu riżultat pożittiv. Il-Kunsill jixtieq isib eh, soluzzjoni biex inkunu nista' nikkooperaw kemm jista' jkun malajr bekk nittama li l-Presidenza Finlandiża tista' Eh, tagħmel ir-rwol tagħha f'dan il kisba ir-rapport fih ehm, il-sponsors privati eh, illi jintużaw f'ħafna stati membri il-finanzjament privati tal-presidenza jista jipprojettaw id-dera ħażina ta' dak kif aħna niġġestjonaw il-finanzi tagħna fl-Unjoni Ewropea u dan qed jagħmel sara lid-dera tal-Kunsill u anki tal-Unjoni Ewropea kollha kemm si speċifikament f'kuntest li hija r-responsabbiltà tagħna biex fejn għandna nerġgħu nibnu l-fiduċja mal-ċittadini tagħna. Fuq il-bażi tal-prinċipju tal-fiduċja, trasparenza, is-sorveljanza demokratika tal-kontijiet u l-ġestjoni finanzjarja soda f'dawn il-fatti kollha nista' nsejjaħ il-kunsill biex jgħinna biex ikollna tweġiba kemm jista' jkun malajr dan għandna nagħmluh għaċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa għandna bżonn ikollna ġestjoni ehm, trasparenti tal-kontijiet kollha tal-Unjoni Ewropea b'mod li tista' toqgħod fuqu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s sinjura Tuprajnen. Membri onorevoli, ħanibda billi ngħid xi ħaġa dwar l-eżerċizzju speċifiku tal-kwittanza għal baġit tal-2017 mbagħad nikkumenta fuq eh, kif huma l-affarijiet eh, fil-kooperazzjoni tal-Parlament u l-Kunsill waqt il-kwittanza eh, b'mod ġenerali Rigward il-budget tal-2017 tafu dil-qorti tal-artituri fil-rapport annwali tagħhom li kwota ma identifikax kwistjonijiet rigward il-Kunsill u ta' min jisħaq fuq dan. Rigward il-kwistjoni ġenerali dwar iż-żewġ istituzzjoni tagħna wara ħafna snin ta' deadlock, iż-żewġ entitajiet fl-2018 pruvaw jaħdmu flimkien biex ikun hemm kooperazzjoni prammatika u fl-istess ħin iżommu ċertu prinċipju illi nożu. Artiklu 3 ta' trattat jiprovdi għal proċedura waħda ta' kwittanza għal budget kollu l-Parlament approva prassi politika għal proċeduri separati għal kull istituzzjoni u entità. Minkejja dan in-nuqqas ta' ftehim prinċipju aħna sibna illi kien hemm lok biex nidentifikaw setta prassi ġodda biex nżidu l-kooperazzjoni f'din il-proċedura ta' kwittanza. Il-Kunsill irreveda l-MOU għabazi ta' dak li għal parlament Ewropew u bat test emendat lill parlament f'Mejju tal-2018. Dan seħ kollu fis-sajf konsil ħanota ta' suġġerimenti segwenti eh, ta' Sinjura Tresle. Is-sajf li għadda wara il-perjodu ta' transizjoni, il-Kunsill irċieva itra mill- President ġdid, Sinjura Kolmaja, illi talbet illi jitqisu s-suġġerimenti tagħha. E, l-entitajiet tal-Konsil qegħdin jeżaminaw il-mod ta' kif nistgħu nimxu l qoddim huwa importanti ħafna li l-Konsil ikun jaf jekk il-Parlament għadux wara l-approċ komuni tas sena li għaddit mod partikolari il-limitu tal-ambitu ta' din il-proċedura ta' ta' kwitanza Eh, dini dwar l-implementazzjoni tal-budget ma jfissirx li l-Kunsill se jkun kontabli għall Parlament Ewropew. Element importanti ieħor għal kunsill hi li l-iskambju reċiproku tal-informazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna jsir kif suppost lemma hu jgħid illi eh, minkejja ruoli differenti fil-proċedura ta' kwittanza l-Parlament u l-Kunsill għandhom bżonn bażi fatwali komuni. Dan jidher li ikun ix-xogħol komuni is-sena li għaddietu u nispera li jibqa' hekk, però rridu nassiguraw dan f'termini konkreti wkoll. Jiena ma nistax nantiċipa r reazzjoni tal-Kunsill għal litra tas-Sinjura Holmajer, il-Kunsill qiegħed fil-proċess li jiddefinixxi l il-pożizzjoni tiegħu fuq il-triq il qudiem Rassigurakom li l-Presidenza tagħmel l tagħha biex tikkonkludu l-proċess biex insibu soluzzjoni li huwa aċċettabbli għaż-żewġ istituzzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Sinjuri. Issa fqal PPE għanna Angelika Linzik. Signora Linzik, għandek il-kelma. President, Sinjura Tuplajnen, kollegi, l-ewwel nett, grazzi minn qalbi lir-rapporter is-Sinjura Munjas għall protezzjoni tal- ħajja tradizzjonali Ewropea jitolqot ukoll istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej irridu nifhmuha din għaċ-ċittadini tagħna. Issa, il-kollegi tagħna fil-kumitat ma setawx jaraw minn qabel id-discharge tal-2017 din nitkellmu fuq madwar 562 miljun euro hawnhekk. Il-Kunsill sfortunatament ma skinx pożizzjoni li wieġeb il-mistoqsijiet bil bil-kidba laqqas li jider eh, jirrapprezenta eh, eh, jibat rappresentant biex jider u dim il-komitat nir-ingrazza l-dawk li din jaħdmu fuq di situazzjoni li tinkludi s-sinjura Holmajer u nispera li fil-futur hemm iżjed trasparenza irridu di trasparenza ċittadini tagħna fost istituzzjonijiet Ewropej differenti, speċjalment meta din taffetwa il-flus tat-taxxi taċ ċittadini tagħna. Il-kellim li jmiss is-Sinjura Lavros. Grazzi President, jiena kuntenta bdar rapport nilqaw u speċjalment il-mod kif tikkritika l-sponsorships eh, tal-presidenza eh, tal-kunsill u niftakru wkoll anke fuq it-tikketta li għandu x'jaqsam mal-Coca-Cola. Il-Finlandja eh, aċċettat qatt ta' vetturi waqt li kienet qed timonitorja s-sitwazzjoni u u sponsorships ta' kumpaniji fl-opinjoni tiegħi ma jagħtux kredut u ma ta' kreditu ħażin fuq l-Unjoni Ewropea u dak li għandna hawnhekk u mhux mux interesse konflingenti ta' ta' trasparenza imma kwistjoni ta' fiduċja kien hemm fl-aħħar elezzjoni e, Ewropea kien hemm iżjed żgħażagħ li vvutaw u dan hu il għaliex qed tiżdied ftit ftit il-fiduċja. U aħna ma rridux naħdmu għal ftit, speċjalment għal kumpaniji kbar Allura, ġimmatejn ilu kontan jeku tlabt il-presidenza tal-Kunsil l-istess mistoqsija. X'se tagħmlu dwar sponsorships privati? U l-presidenza finlandiża mbagħad ħarbet mill-mistoqsija u qalu din il-kwistjoni tal-istati membri. Imma l-aħħar darba li ċċekkjajt il-Finlandja kienet stat membru u l-Kunsil kien mamul minn stati membri. Allura ħan nerġa' nsaqsi lill presidenza ħatażlu li tkunu forza illi tfixkel il-fiduċja ta' ċittadini jew ħadd tiffaċċjaw u dil-kwistjoni u dil-problema ta' sponsorships privati u terġgħu iġġibu iżjed fiduċja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Nikolas Beksajmis. Grazzi ħafna. President, grazzi. Il-proċedura tad-discharge tal-kwittanza għal żewġ istituzzjoni tiegħi ħaġa li jilna niffaċċjaw għal ħafna żmien. Il-Kunsill sempliċiment ma jistax ikompli jaġixxi hekk. Jiena nemmen li l kwestjoni turi livell iktar eh, dettaljat ta' problema bejn iż-żewġ istituzzjonijiet U aħna maħniex qegħdin biex biex nagħmlu ħsara li xulxin, ma biex ngħinu l xulxin u da jinkludi kontrol finanzjarju. Dal-flus dal-flejjes ġejjin minn dawk li ħalsu t-taxxa qegħdin niġġestixxuhom fl-imkien u rridu nkunu żguri li l-kwittanza ssir b'mod effettiv u li nitolbu li kunem kontroll miex aggressjoni parlamentari, sempliciment parti intrinsika minn ġestjoni trasparenti tal-istituzzjoni Ewropej. Aħna inwieġbu l-elettorat tagħna. U għanna bżon eh, nirrispeta l-fiduċa tagħhom għal din ir-raġuni aħna ma nistawx naqblu ma' kwittanza tal-Kunsill sakemm ma tkunx ġejja mill-Parlament. Grazzi. Is-Sur Kus. Grazzi President, Sinjuri presenti. Mm, sibta ħaġa stramba nisma' mill-Kunsill. Illi l-Kunsill ma kienx qed jiċċievi kwittanza għal seba' snin. Kif jista' jkun dan? Dis-sena hija l-istess ħaġa l-2017 ma nsawx nagħtu kwittanza għax m'għandniex il-kooperazzjoni, allura x'taħsbu? Taħsbu li l-Parlament mhuwiex m'għandux is-setat li jiddeċiedi fuq il-flus in-nofs biljum li jintom tieħdu mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex tikkontrollaw dawk il-flus. Aħna ma rridux dan, m'għandniex dritt li nagħmluh dan dik il-mistoqsija tiegħi u nitolbok biex tħares li b'mod serju għaliex għax jekk ma taċċettawx tirrifjutaw dil-ħad dal-kontroll li tagħtu kwittanza fil-budget tagħkom allura mistoqsija hi għaliex qiegħed il-Parlament? Għandna bżonn Parlament Ewropew? U jekk ma jkunx pożizzjoni li jagħti kwittanza lill istituzzjoni Ewropea, nitolbok tikkonsidra din il-mistoqsija b'mod serju il-kellim li jmiss. Nixtieq biss ngħid illi għandek bżonn tirrispetta lan ta' da' dibattitu u mhux eh, tpoġġi dubji fuq id-demokrazija Ewropea. Il-kellim li jmiss, is-sur Kselneki, ixel il-mikrok jogħġbok. Mela. President, sinjuri, discharge, il-proċedura ta' discharge għall-istituzzjonijiet kollha kemm huma hija prattika li ddum madwar sentejn biex nassigura t trasparenza. Il-possibilità ta' dawn l-istituzzjonijiet biex ikunu iwieġbu għal ċittadini Ewropej. Din il-proċedura hija aċċettata mill-istituzzjonijiet kollha ħlief il-Kunsill u l-Parlament Ewropew ta' jagħti il-kariga l istruzzjonijiet ta' bażi ta' dokumenti u tweġibiet u għat-tweġibiet li jisirulhom. Allura l-mistoqsija tiegħek għaliex nistgħu għaliex għandna nagħtu l-kwittanza li jekk qudiemna m'għandniex informazzjoni. Il-Kunsill mhux qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-Parlament. Is-27 Novembru aħna ma kenniex il-laqa mal-President u allura l-Kunsill ma wieġibx. U mhux qed jagħti importanza kif neċessarju lill parlament Ewropew. Il-kellimni jmiss. Dan ir-rapport tal-kwittanza għal darbohra qiegħed juri li qed jintefqu flejjes kif ġiġija. per eżempju 35.000 euro intefqu ġo eh, e, park minnaħa ta' tfal, marru parti, ecc. Iġifri, għedin jintużaw għal mezz ta' parties, ecc. Is-sena l-oħra intefqu eluf ta' euro f'xampanja. Li ċittadini dan ma jidirx ħaġa tajba in-nies xiridu li jkomplu b'din is-sitwazzjoni jew li jgħodu kontroll. Jien ngħid da biżejjed, ejja nieħdu lura kontroll ta' flusna. B'pawsa eh, u nieqfu b'mod ċar permezz tal-Brexit. Spiċċajt il-kellim. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi President tal kenma ċer. Jiena konvint enormement li tar-Renju Unit ħajjieħdu jieħdu eh, kontroll sħiħ tal-flus tagħhom wara l-Brexit u jħajjuruna kif isir dan, bat wara nuħu pjaċir nżurhom ħanara x'qed jagħmlu. Imma nemnu illi huwa importanti li nfittxu għall kunsens mal-ispettru politiku kollu. Kollega tiegħi mill-ID qal li m'hemmx konsens f'dak li għandu x'jaqsam mal- budgets għas seba' snin li ġejjin. Is-sena d-dieħla ħankun jien rapporter għal kwittanza għal kunsill u jiena ħadd din il-ħidma f'idejja għax naħseb għandna bżonn iżjed dialogu. U verament hawnhekk għandi bżonn iktar għajnuna minn Klaus Vela li għandna bżonn u iktar trasparenza u iktar ftuħ u rridu nkunu f'pożizzjoni li niddiskutu għaliex jibwa l-Parlament Ewropew illi jara u jħares il-ġestjoni tal-flus Ewropej. Wara kollox, huwa perfettament normali li nsaqsu dal-mistoqsijiet bl-istess mod kif in-nies mir-Renju Unit kienu qed isaqsu mistoqsijiet il-Kunsill Ewropew naħseb għandna lkoll f'din is-sala għandna rridu naraw iżjed trasparenza u dan hu l-kompromess li għandna inħarsu lejh biex naslu għalih u nuru ċ-ċittadinanza Ewropea li aħna dawk in-nies li rridu iżjed trasparenza. Grazzi kollega. Issa, għani nibdew il-proċedura KHDI kollegi. Hemm talba l-kelma imma ħa nagħmel punt hawnhekk qed jgħid il-President. M'hawnx ħafna kollegi preżenti llejla. Jien naħseb huwa importanti l-Parlament li ċ-ċittadini jaraw ir-rappreżentanti tagħhom. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger die Bürger äh, zu vertreten Huwa importanti ħafna li għandna din ikonna din ir-rappreżentazzjoni viżibbli. Allura jekk joġobkom aħsbu fuq din. Suppost għandna qegħdin nipparteċipaw hawnhekk u mhux noħdu kontra r-regoli ta' proċedura. Is-sur huwa l-ewwel kelim tagħna taħt KGDI. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li għandna bżonn approċċ demokratiku inkluż fil-kontroll tal-fondi Ewropej. Ir-regola ta' trasparenza trid tiġi diskussa. Inkredibbli li quddiem Parlament elett mill-ċittadini Ewropej hemm aspetti moħbija ta' dak li qed jiġri fl-Unjoni jista' jkun istituzzjoni indipendenti kollha bżonn biex tagħmel il-verifiki l kontrolli neċessarja l kwitanza imma r-regoli jkunu ċari u magħrufa miċ-ċittadini. U nerġa' nappella li l-entità nerġa' nifakkar illi l-unika entità eletta direttament mill-ċittadini huwa l parlament iġifieri aħna nkunu nistgħu nirraġixxu għaċ-ċittadini tagħna grazzi. Is-Sur Betten qed jieħu l-kelma taħt l-HDI. Grazzi ċe. Is-Sur Ġvroski kien kellu qalbu tajba biżejt biex irreferi għar-Renju Unit u nixtieq nagħmel żewġ punti li mhumiex dwar id-demokrazija per se imma fuq responsabbiltajiet tad demokrazija u naħseb it-trasparenza hija waħda mill-ingredjenti l-kundizzjonijiet l-iktar importanti li jagħtu fiduċja lill votanti tagħna u f'dad dibattitu smajna il-kwistjoni ta' trasparenza ripetutament u mhix sorpriża peress qed nitkellmu fuq 562 miljuni li ma kinux li ma ddewx mill-skrutinju parlamentari. Daw iż-eżerċizzju istituzzjoni ta' bżonn jirriflettu dwar dan l-ewwel ħaġa jrid tkun hemm accounting esterna għal dawn il-kwistjonijiet bħalissa il-proċedura interna mhix qed taħdem. U t-tieni, it-tieni ħaġa l-eżekutif irrid jidher hawnhekk qudiem il-kumitati ma jistgħux insibu nimmaġinaw sitwazzjoni fejn l-eżekutif ma jaċċettax li jidher eh, qudiem il-Parlament u t-tielet ħaġa eh, sponsorships pubbliċi rridu naħsbu fuqhom u nimmonitorjawhom. Grazzi. Il-Kunsill għandu l-opportunità li jwieġeb is sinjur Tupperajna. il Issa t tweġiba min-naħa tal-Kunsill. Grazzi President, onorevoli membri, napprezza ħafna l-iskambju ta' ideat li kellna llum. Nixtieq nisħaq il-President tal-Qorti tal-Awdituri stess iddikjara fil-Kumitat tal-Kontroll tagħkom li l-Kunsill u eżaminat bl-istess mod bħal kull istituzzjoni oħra mhux hekk biss, imma l-Kunsill jagħti l-Parlament Ewropew dokumentazzjoni sħiħa finanzjarja msemmija fit-trattati l-artikli tat trattati dwar il-kwittanza. Issa għal diversi snin il-Parlament kellu fil-fatt aċċess għal diversi eh, dokumenti li fihom kull informazzjoni relevanti dwar kif il-Kunsill juża r riżorsi u l-flus tagħhom kif jorganizza x-xogħol minn tiegħu. Onorevoli membri, nixtieq nirrepeti hawnhekk li l-Presidenza Finlandiża hija impenjata u marbuta li tesplora kull possibilità biex it-tara biex tadotta arranġamenti li jaħdmu għal kulħadd u jiena nixtieq nisħa illi wieħed mill-predeċessuri tiegħi fil-Kunsill darba qal illi l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jiġbdu l-fiduċja taċ-ċittadini jekk ma jaħdmux kontra xulxin. U fl-aħħar fuq il sponsorships tal-kumpaniji nixtieq nisħaq u nirrepeti li dawn l-sponsorships huma kwistjoni li jaqgħu taħt l-istati membri. Imma ovvjament il-Kunsill huwa politikament huwa politikament wieħed li jwieġeb liċ ċittadini x xogħol tiegħu li jaħdmu u leġittimizzat ix-xogħol tiegħu mill-Parlamenti Nazzjonali huwa ġust li ngħidu li mhux qed jopera permezz tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Il-rapporter għandu l-kelma għal darbohra is-Sur Garcia Munoz. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq ngħid li nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal-Budget għal kontribuzzjonijiet tagħhom għal mendi li u kif ukoll għal um, mod ta' kif ikkontribwixxew għal dan id-dibattitu. U għenuni wkoll nfassal dan ir-rapport. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq reputazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej u għandna dmir aħna għaċ-ċittadini li jixtiequ li aħna nuru kollox bl-ikbar trasparenza. Kif qal is-Sur Weber hemm bżonn li aħna nużaw dan l-armi. Nħu li qegħdin nanalizzaw aħna il- is-soluzzjonijiet u naħseb li n-negozjati għandhom jibdew mill-iktar fis possibbli u naħseb li l-istituzzjonijiet huwa importanti ħafna illi aħna nilqu ftehim u inwaqfu dan ix-xogħol li din il-logħba lilha dejja għal għaxar snin u ma waslitna mkien jiena fil-fatt inkwetata ħafna fuq il-konsegwenzi tat-telfa tal-fiduċja taċ-ċittadini minħabba li din hija wkoll kompetenza tal-istati membri grazzi ħafna sur president grazzi ħafna lir-rapporter Bekk aħna konkludejna din id-diskussjoni u l-votazzjoni ħassir għada s-sena dwar punt li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri dikjarazzjonijiet min-naħa tal-kunsill u tal-kummissjoni fuq id-direttiva orizzontali kontra d diskriminazzjoni u l-progressi li ntlaħqu fin-negozjati mela nilqa rappreżentant tal-kummissjoni u rappreżentanti tal-kunsill ukoll u ngħaddu issa għall-lista tal-kelliema għandna l-ewwel is-sinjura Tupurajn f'isem il-Kunsill. President. Grazzi tal-kelma, onorevoli membri. <clears throat> Huwa ta' peċi li qed fost qiegħda fostkom għad-dibattitu fuq dan il- file daqshekk importanti fuq id-direttiva orizzontali kontra d diskriminazzjoni. Aħna lkoll naqblu ma l-importanza ta' trattament indaqs kif ukoll il-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Imma hemm modi differenti fost ismati fl-Istati Membri kif jiffaċċjaw il problema l-an ta' id-direttiva ġejja mill pakt Imma Di għandha x'taqsam ukoll mal-iżvilupp ta' miżuri ta' trattament intaqs mal-Ewropa kollha. Proposta għandha erba punti ta' diskriminazzjoni: reliġjon, diżabilità, età u orjentazzjoni sesswali. l għanta dil-proposta huwa li nwessaw din il-proposta għal impjieg kif ukoll impjiegi kif ukoll l-aċċess għal kull tip ta' drittijiet. Din il-proposta ġiet e, deret fl-2008 u l-Parlament Ewropew għadda mill-proċess ta' teħita deċiżjonijiet minn ħadd tal-Kunsill fi 11-il sena minn meta ġiet pubblikata l-proposta, kull presidenza kellha dal-fajl fuq l-aġenda tagħhom. Il-bażi legali biex jadattawa b'mod unanimu di għandna bżonnu da. Sfortunatament dil kundizzjoni eh, għadna wasalni għad baqa' xi sfidi li għandhom xasmu fuq il-viżjoni ta' kompetenzi, ċertezza legali u l-implikazzjoni finanzjarji tal-proposta fost affarijiet oħra. Mhux hekk biss, għalissa il-Kunsill, il pozizjoni tal-Kunsill tibqa' tibqa' kif inhi bħalissa Saru rapporti ta' progress, aħna fimna billi ddiskutejna dan it-test issa illi ma tantx isirġit li aħna biex aħna nisblukkaw is-sitwazzjoni. Kien hemm skambju ta' ċar wiesa ta' idejat fuq il f'dak li għandu x'jaqsam ma' ekwaljanza Aħna nistennew dibattitu li ħalli l-frottu kostruttiv. il-Kummissjoni li dieħla trid tiffaċċja wkoll din il-problema. L-anta ta' dibattitu għalli nieħdu stok tal-affarijiet u naraw l-affarijiet kif huma sejrin u t-tieni nesploraw possibiltajiet modi kif nimxu l-qudiem f'dan is-settur. Fi kliem ieħor, irridu nidentifikaw it-tipi ta' miżuri u azzjonijiet li għandna bżonn biex nassiguraw l-implementazzjoni effettiva għall prinċipju ta' trattament indaqs li jmorru lil hinn ukoll mill-impjeg. Aħna nittamaw illi bħal riżultat ta' dibattitu ta' politika ikollna idea iktar ċar tal-viżjoni tal-Istati membri fuq il-futur ta' non-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea u jkollna wkoll motivazzjoni fost l-Istati membri biex ħarsu l proposta jerġ' minn perspettiva ġdida. Aħna pożittivi u ambizjużi ma fl-istess ħin bħala presidenza aħna rridu nirrispettaw in-nazzjonijiet differenti, rridu nisimgħu tħassib differenti imma l-Unjoni Ewropea kollha fuq din il-proposta sekk importanti dan id-dibattitu li ġej ta' politika huwa f'waqtu u importanti. L-eżitu u r-riżultat jista' jfisser iżjed passi ġodda l qudiem f'dal proċess. Nixtieq nisħaq li trattament indaqs huwa prinċipju imniżżel fil-ġebla tat trattati tagħna u kien hemm diversi ratifikazzjoni ti ċittadini l Ewropej għandhom id-dritt illi jiġu trattati bl-istess mod u jkunu liberi minn diskriminazzjoni. U da dritt huwa ta' benefiċċju wkoll ekonomikament u soċjalment biex kulħadd ikun parteċipi fis-soċjetà u għadċalli xoltana għadu ma sarx kollu f'da settur u għadbaqalu ħafna xisir. Ma naħsibx li ma naħsibx li l ebdas membru tal-kuntest tal-Kunsill ħaj ser ma jaqbilx ma din. F'dan id-dawl jiena għandi fiduċja li dibattitu ħajkun wieħed ta' liħal l-frott. Onorevoli membri, aħna nifirħu l-Parlament għax-xogħol tiegħu f'dak li għandu x'aqsam ma' promozzjoni ta' trattament indaqs huwa b'interess kbir li ħadna nota tal-Parlament fil-kontributi differenti fuq il-kwistjonijiet li jinkludu risoluzzjonijiet differenti u iktar reċenti fuq drittijiet tan-nisa u inegwaljanza bejn is-sessi jiena nħares il-qudiem li nisma' l-opinjonijiet tagħkom fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna President. Thank you very much. Grazzi tassew. Għaddu għal kommissjoni l-Onorevoli Jurova, President Membri Onorevoli. Diskriminazzjoni m'għandix post fl-Unjoni tagħna. Anki jekk isseħ ġo li jew barra id-dimensjoni tal-impjeg u jekk hija bażi ta' sess, disabilità, il-reliġjon, l-età jew orjentazzjoni sesswali jew il-ftehim reliġjuż. Aħna rridu illi dan l-inugwaljanza tapplika l aspetti kollha tal-ħajja. Għal bosta snin il-Parlament Ewropew wara l-appoġġ tiegħu għal din il-proposta u ningrazzja l-Parlament għad-determinazzjoni tagħhom u għall-kooperazzjoni msaħħa. Għandna ċifri ġodda mill-Barometru Ewropew fuq diskriminazzjoni illi ser narawhom minn hawn u jumej oħra. Ma tantx hemm wisq progress fuq livell tal-Unjoni meta niġu għal perċezzjonijiet u attitudni fuq diskriminazzjoni. Meta mqabbla ma' ċifri għandna mal-2015. Skont iċ-ċifri eżistenti, li taw 50% tal-Ewropej jgħidu li fil-pajjiż tagħhom id-diskriminazzjoni huwa mifrux b'bażi tal-orjentazzjoni sesswali għal dawk li huwa r-roma iċ-ċifra hija ħafna ogħla jola għal 31 fil-mija ta' ewropej illi jgħidu li hemm diskriminazzjoni għal dawk li jidentifikaw bħala persuni omosesswali jew intersex dawn ħassew ruħhom illi kienu diskriminati dawn l-aħħar 12-il xahar id-diskriminazzjoni hija mifruxa din tagħmel ħafna ħsara lill-individwi dawn il-gruppi u tistunna ħafna flejjes rapport tal-2018 juri li d-distakk fil-leġiżlazzjoni ta' ugwaljanza twassal għal spejjeż u telf fil-gdp u tul tax-xabbri pereżempju il-patti individwali fil-qasam ta' etniċità u u ġens iwassal għal telf ta' biljun u wassal għal iktar tbatija ekonomika ta' dawn il-gruppi allura aħna bħala kummissjoni għandna mill-2008 nippruvaw nadattaw proposta għal trattament daqs bħala direttiva u aħna mhux se nagħtaw qiesna qed naħdmu sfiq mal-kunsill biex nelbu dan l-imblukkar politiku u sabiex nibdew ix-xogħol tagħna fuq is-kwistjonijiet tekniċi li fadal fil-laqgħa tal affarijiet soċjali nhar il-ħamis ħajkun dibattitu politiku fil-kunsill u kif smajna mill-presidenza din dan il-fajl jeħtieġ unanimità imma ma nistgħux naqtaw qisna u ħanarġu nippruvaw għal darba darbejn tlieta aħna mhux ser nieqfu billi nippruvaw insolvu kwistjonijiet bura fuq l-implementazzjoni tal-ispejjeż tagħhom anki fid-dawl ta' avvanzi bħal huma r-ratifika tal-konvenzjoni tal-bniedem fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u l-adozzjoni tal-att ta' jiena nixtieq ningrazzja l-presidenza finlandiża talli organizzaw dibattitu ta' politika fuq tisħiħ ta' non-diskriminazzjoni. Jaħan nipparteċipa nhar il-ħamis fuq dan id-dibattitu u l-output tal-Kunsill ħajkun ewlenin għal iktar sforzi biex inkunu nistgħu nelbu is-salġnar li għandna bħalissa. Jiena ħanħeġġeġ il-Kunsill biex imexxu l-qudiem fuq dan il-fajl u jiena ħanejt li nixtieq li nieħu qbil. Thank you. Miss Walsh, Maria. Maria Walsh. Grazzi tassew. Jiena nibda billi nejt li jiena tassew kont kuntenta li presidenza Finlandiża u l-Kummissarju għall Ugwaljanza Elena Dalli għamlu impenni biex jipprioritizzaw u titjib fuq jom ir revizjoni ta' dan il-fajl. Importanti ħafna li presidenza u l-Kummissjoni jarfu kemm għandna bżonn imexxu l fuq il-livell urġenti fuq dan il-fajl importanti ħafna illi aħna jkollna roadmap biex naraw kif ħammex il qudiem dan il-fajl u nagħlqu d-distakk leġislattiv fuq diskriminazzjoni fuq din id-direttiva proposta. Dan eh, id-distakk jħallu ħafna vulnerabbiltajiet ehm, li jistgħu jiġu ehm, imġarba minn dawn iċ-ċittadini tagħna minħabba ehm, disabilità, orientament sesswali jew twemmin reliġjuż Hemm ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li adottaw uh, liġijiet ta' ugwaljanza aktar progressivi u li jħarsu l protezzjoni ċittadini kollha tagħhom, imma l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni qiegħda tkaxkar lura u naħseb li kulħadd jista' jaqbel. Jiena sabx li ma sibx nistgħu mmexxu fuq livell dinji jekk fuq id-drittijiet tal-bniedem jekk aħna istituzzjoni ma nistgħux dawn inġerfhom innaqxu fid-direttiva tagħna tnax il-prinċipji ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni huma eh, il-pedament u s-sis li fuq aħna mibnijin bħala unjoni u aħna għan eżitu kolum naqxa fit-trattati diskriminazzjoni identifikata minn entitajiet ta' drittijiet tal-bniedem il-ħin kollu bħala waħda mill-ikbar sfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u rridu nbidluha. Aħna rridu nibagħtu messaġġ ċar id-drittijiet tal-bniedem mhumiex negozjabbli u l-ħirmot li nagħmlu dan huwa milli nibdew hawnhekk. Grazzi. Nara mela bej il-figwijom. F'Marċu l-2009, il-fuq mila xar snin, għandna Kumitat ta' Libertajiet Ċivili biex ġildu kontra l-diskriminazzjoni għabbażi ta' reliġjun, ir-disabilità, l-orjentament sesswali, twemmin reliġjuż u s-sess. Però fil-verità ma' xejn kien 10 snin ilu naħseb li l-predeċessuri tagħna ħasbu li tekst progressist bħal dan eh, kien eh, indestina kien biex isib soluzzjoni ħaj jiġi adattat malajr imma kienu inġenwi fil-verità. L-istati membri ma kinux kapaċi li jaqblu bejniethom u għal dar boħra eh, tienħbew wara argumenti ta' kofinanzjament. ma ngħidu bis-serjetà. Il-kondizzjonijiet daqshekk ittjiebu l-att ta' diskriminazzjoni l-attakki kontra ċertu gruppi minoritarji waqqfu waqfu kompletament u l-kundizzjonijiet tagħhom ehm, sa tjiebu minnhom għall-għada persuni b'diżabilità jistgħu jikkonfermaw illi edukazzjoni x-xogħol il-post fejn jgħixu il-vjaġġar ġie ħafna aħjar li jeġevolhom ma naħsibx jien dan il-blokkaġġ qed eh, jimmina l-immaġni tal-Unjoni Ewropea qed juri li dawn ma jistgħux aħna ma nistgħux nirbu dawn il-problemi konkreti ta' ċittadini. Aħna għandna bżonn illi jkollna qafas biex niġġieldu kontra din id-diskriminazzjoni biex nipproteġġu minnu vittma u għaldaqstant irridu noħorġu minn dan istaġnar. U allura irri naħseb li din hija possibilità lill-kummissarju l-ġdid u anki presidenza finlandiża biex aħna nkunu nista' forsi nagħmlu xi ħaġa fuq dan il-punt grazzi tassew. Onorevoli Grazzi ħafna Sur President, id-direttiva ilha mwaqfa staġnata bħala diskussjoni fiħdan il-Kunsill għal dawn l-aħħar għaxar snin, Sinjora Jurova, u jiena naħseb li dan huwa verament dritt importanti li huwa stabbilit eh, fl-artiklu numru 2 tat-trattat hemm persuni konkreti b'ismijiet u kunjamijiet li ċħadnilhom id-dinjità tal-bniedem tagħhom. Jiena naħseb li hemm forsi ftit stejjer oħrajn li nafu inqas bihom iżda nafu li hemm bosta fanatiċi li qegħdin jiferxu diskors ta' bibeda sabiex iwaqfu lil ħadd ieħor milli jaħseb b'mod razzjonali. L-ugwaljanza għandu jkun il-bażi tad-demokrazija, speċjalment f'pajjiżi aħna nafu li kien hemm anke diskriminazzjoni mill-gvern tal-reġjun stess. Ilna fil-fatt eh, snin naraw li t-tfal kienu qegħdin jiddiskriminaw lil tfal minħabba li ma jkunux jistgħu jitħallew jiktbu l-ewwel itri tagħhom bil-lingwa materna tagħhom jekk mhix l-Ispanjol u kien hemm tifla kienet ikkastikata minħabba li penġit bandiera li mhix bandiera Spanjola, bandiera oħra, jien naħseb li din xi ħaġa li ma nistgħux nippermettu li tkun imposta fuq ċittadini. Dawn huma idejat fundamentalisti aħna rridu nissiltu kontrija u niġġieldu favur l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Grazzi. Friends, assalamu alaikum. Bib, assalamu alaikum. Hemm żmien meta il-politiki il-politika tagħna eh, tagħmel ħafna deċiżjoni u deċiżjonijiet li jkunu diffiċli u qibsa jinissaraw ħafna magħhom ħbieb u kollegi fuq il-kwestjoni ta' direttiva kontra diskriminazzjoni dan mhuwiex eh, żmien li noqogħdu nagħmlu dan it-tip ta' ġiliet. Hija faċli il-pubbliku Ewropew huwa qudiemek huma frustrati minn minnkom ma hux qed jifhmu l-oġġezzjonijiet tagħhom qed jaraw li emerġenza kbira li jiri suppost qed nittrattaw dan il-punt imma mhux qegħdin nagħmlu hekk. Id-diskriminazzjoni li meta inti ġara darba titlaq mill-post tax-xogħol il-liġi ma' dekx m'għadux għalleha dak li jridu l-pubbliku huwa illi inti eh, da jkun eh, eh, liġi li tkun ħaġa ovvja mill-Lampedusa sal-Portugal sal-Baħar Iswed dak li huwa trattament ndaqsa l-Unjoni tkun trattament ndaqsa l ħaddieħor ieħor 11 sena aħna 11 sena stennejna u għal 11 sena il-Konsil huwa blokkat. Hawnhekk il-Parlament u Kommissjoni hija maquda jekk il-fatt illi qed nistennew il-Kunsill biex jieħu deċiżjoni ifasser illi ċittadini ħajkunu tat tieni klassi mela jiena nitlob illi il-Kunsill li jattiva il klawzola passerell li hemm f'artiklu 48 paragrafu 7 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea sabiex imur minn unanimità għal maġġoranza kwalifikata ejja ħalli nkunu sodi fid dawl ta' ġustizzja, ejja jkollna unjoni ta' konsistenza dinjeta, inegwaljanza l-igwaljanza stat ta' dritt u rispett l drittijiet tal-bniedem. Ja' Nikolaus Fest l Fest. Grazzi ħafna, Sur President. Skont l-istarriċ tas sena 2015 l barometru ħafna mill-ċittadini qalu li kienu diskriminati. 21% ta' dawk li kienu mistoqsija, ħafna minnhom kienu diskriminati minħabba l-età tagħhom li kellhom inqas età minn 30 sena jew iktar minn 55 sena. Jiena naħseb illi kien il-fatt li kien hemm diskriminazzjoni Eh, minħabba li għandek inqas minn 30 sena kien xi ħaġa ġdida biex li nisma' li teżisti mank jiena diskriminat minħabba fek. Jiena naħseb illi kien hemm ukoll bosta eh, diskriminazzjoni illi tista' eh, tkun diskritta bħala serja il- diskriminazzjoni bażi ta' sess is-sena 2015 ma baqgħetx xi ħaġa li kienet daqshekk realtà iżda xorta naħseb illi hemm l-età ir-raġunijiet etniċi u r-reliġjoni li huma tliet raġunijiet ewlenin għalfejn qed qatt hemm diskriminazzjoni u jiena naħseb illi anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan naħseb li kien iktar ugwaljanza mhux ħajkun hemm tar diskriminazzjoni, iżda din it tip ta' diskriminazzjoni hija riżultat tal-politika tal-immigrazzjoni. Aħna nafu illi per eżempju f'Berlin qed ikun hemm problem biex jinkrew appartamenti lil-lut jew inkella lil bosta nies li huma tal-istess sens jiena naħseb li rilevanti x'ħa tagħmlu x'liġijiet ħadd implementaw minħabba li l-realtà tas-soċjetà hija dik li hu intom xejn nexxilkom ta' irdu it-tip ta' diskriminazzjoni. Grazzi. Tak so mik. Bjork. Grazzi tassew. Aħna qed ngħixu f'Ewropa fejn aħna għandna l emin estrem u l-lemin eh, ġenerali li qegħdin juru li huma estremisti fil-ħsibijiet tagħhom kontra ċertu minoritajiet. Aħna għalhekk irridu nagħmlu kull ma nistgħu sabiex niġġieldu kontra dawn it-tip tal-ilħna. U aħna din il-kwestjoni li jridu niġġieldu kontra dawk li jridu jeskludu, jagħtu fastidju jew prohibixxu li jisemmaw leħnhom dawn il-gruppi ta' minorità. Aħna mhux nsolvu l-problemi kollha ovvjament. Ehm, eh, ovvjament għax m'hemmx soluzzjoni waħdanija u tistax tiġbor kulħaġa xi teskeffa, imma irridu naraw x'hemm ħażin x'nistgħu nirranġaw iwilna xar snin nafu bihom daw u aħna nżommu sebgħinejn fuqkom għaliex mhux biżejjed dak li qed nagħmlu s'issa aħna rridu nbidlu t-triq tagħna. Frau Laura Ferrara. Ferrara. Grazzi President. Il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni prevest mill-liġi tal-Unjoni Ewropea huwa msemmi semmi f'ħafna dispożizzjonijiet ta' trattati minkejja danna kollha aħna għaxar snin nistennew biex tiġi ehm, approvata deċiżjoni u direttiva li tipprobixxi diskriminazzjoni anki barra il-post tax-xogħol u anki kontra l-impjegati kontra e, bażi tal-età, diżabilità, orjentazzjoni sesswali e, u li Eh, jagħtuhom ċans għal